oġġezzjonijiet dawn in-nomni ser jiġu adottati. Il-Kumitat Imko assam ukoll dokument skont regolat tli ta' wieħed paragrafu erba dawn ser jiġu għandhom jiġu approvati mhux aktar tard minn 24 sija meta jitħabru. Saret jew jekk issir talba minn grupp politiku jew inkella jekk issir talba minn 40 membru tittiġ tisir vot fuqha. Din hija disponibbli wkoll fil- fis-sit elettroniku u t-titu ta' tiġi pubblikat fl minuti ta' din is-sessjoni skont artiklu 87 nar l-erba flimkien mal tal-Konsil se nkun qed dotta